Wir kommen nun zur Abstimmung über den eingereichten Ser nibdew il-votazzjoni fuq il-mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kommissjoni Ewropea. Votazzjoni nominali għandna bżonn maġġoranza kwalifikata ta' żewġ terzi tal-voti. Żewġ terzi tal-voti mitfuha. Jekk joġobkom, ħudu postkom. u preparaw ruħkom għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Eh, minuta, jgħet il-President. Jak joġbok, Iva? skont dawn regoli, skont regoli tagħna ma jistawx ikollok banners fl-awla tagħna u hemmhekk għandek ħafna banners. Tista' titlobhom ineħħu dawn il-banners għax inkella kulħadd għandu jkollu dritt li jagħmel dan. Skont ir-reglu ta' proċedura, suppost ma jkunx hemm lanqas bnadar fuq id-deskri tagħkom, jiġifieri tista' tneħħi l-bandiera tiegħek. So. Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Mela, votazzjoni maluqa. Mija u wieħed favur, 461 kontra 88 astjenew. Iġifiri il-mozzjoni ma għaddiċ.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 Und was ist die Ankündigung? Ja, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen. Mela, signori, għandi nħabrilkom li konferenza tal-Presidenti fil-laqa ta' 27 ta' novembru fil-2014 skont ir-regola 42 ta' l-2001 konsultazzjoni mal-Kumitat Libe approvat il-ħatra ta'